Kummissarja Giorgieva mela hekk temmejna dik il-punt fuq il-ġeneru li votaw fl il-punt li jmiss huwa r-rapport ta' signora Regner dwar trasferiment transkonfinali ta' sedi ta' kumpaniji. Naddu issa li rapport tal erba' minuti. Grazzi ħafna President, grazie ħafna Kummissarju. Jien nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs għal kooperazzjoni kostruttiva li kellna fuq dan il-dossier. Jien nixtieq nirringrazzja l-Sur Time Bulo eh, l-autur tal-opinjoni mill-Kumitat tal-Impjegi daw kum ideat interessanti ħafna dwar il- il partizipazzjoni tal-ħaddima jkun nistaw nżommuha. L-abbozz ta' rapport ġi adottat forma unanima fil-Kumitat ta' Affarijiet Legali u b'maġġoranza kbira ħafna fil-Kumitat ta' Impiegi. Huwa appell biex il-Kumitat tieħu azzjoni legislattiva. Dan huwa kwestjoni sensittiva l-ħaġa importanti hija kwestjoni tal-parteċipazzjoni tal-ħaddima Eh, il-kumpaniji li jispostaw is-sedi tagħhom għal pajjiż ieħor għandhom diversi sfidi. jridu ineħħu kollox minn pajjiż u jibnu kollox mill-ġdid fil-pajjiż ieħor u jkollhom jabbandonaw il-personalità legali tagħhom f'suq fl-2012 eh, danet u ħafna flus u taħluq ħafna irritazzjoni. Hija verament eh, vojt fil-leġiżlazzjoni li wieħed għandu jagħmel da kollu. Il-Parlament Ewropew jaf ta' kollu. Aħna ġat labna eh, l-Kommissjoni biex tkun iżjed attiva forma leġislattiva. X'inhu ma l-konsekwenzi għall-kumpanija? Il-kumpaniji jaħarbu. Liġi, liġi nazzjonali dwar il-kumpanija qed tikkompeti ma' pajjiżi oħra. Isu tiġrija lejn eh, l-ġurisdizzjoni zjed faċli, l-affett Delaware. Dak li għanna bżon huwa li jkollna direttiva fuq il-liġi tal-kumpaniji li tapplika għal trasferimenti tas sedi ta' kumpanija. Daw it-trasferimenti m'għandhom misiru b'forma organizzata u m'għandux ikun hemm ħarba eh, bla razan. Kumpaniji m'għandhomx eh, jikinsu warajom kull darba li jitilqu minn posta jmorru għal ximkien ieħor. Jien nixtieq nifoka fuq il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema twassal għal aħjar sostenibilità aħjar għal kumpaniji. Drittijiet tal-ħaddiema għandhom ikunu skont regoli stabiliti għandu bżonn ikun hemm konsultazzjoni, proċess ta' konsultazzjoni eh, mal-rappresentanti tal-ħaddiema fid-deċiżjonijiet. Għandu jkun hemm soluzzjoni biex wieħed iħares il-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Għandna każijiet ta' l-aħjar prassi, għandna regoli eh, għal-kumpaniji eh, Ewropea Hemm kumpaniji li jippermettu li jkun hemm eh, eh, differenza bej is-sede u fejn eh, l-uffiċċju prinċipali, ma imma s-setta kumpaniji ma jippermettux li jkun hemm di differenza. Aħna ma rridux li jkun hemm evażjoni tat-taxxijiet, ma rridux li Eh, ċerta kumpaniji jevitaw li ħalsu taxxa jew responsabiltajiet tagħhom. Eh, il-rapport tagħna naħseb li joffri soluzzjoni għal din il-problema. Kummissarju, tista' forsi tinkoraġixxi lis surbanijiet biex ikun jsir żied fuq dan id-dossier. Nistgħu nagħmlu dan forma u maniera li stati membri kollha jkunu jistgħu jaqblu. Is-suq uniku ikun jista jagħti kontribut għat kabir ekonomiku li bħalissa għandna bżonnu ħafna. Għamlu propożizzjoni u tirrepetux l-istess bali li saru meta aħna eh, ħloqna l-kumpanija privata Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu issa għal-keċ tiegħi immedjatament l-Onorevoli Tikaw.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 huwa l funzjonament transkonfinali ta' intrapriżi. L-artiklu 49 u 54 eh, jippermettu li wieħed ikun jista' jistabbilixxi kumpaniji. Ma dan kollu leġiżlazzjoni fuq it-trasferiment tal-sede ta' kumpanija eh, hija differenti minn stat għal ieħor. Hemm ukoll ħafna diffikultajiet ta' natura administrattiva u spejjeż involuti dat tip ta' fenomenu. Hemm ukoll duqqas ċertezza legali jiena nitlob lill kommissjoni li toħloq li toħlo proposta għal leġislazzjoni dwar trasferiment tas sedi tal-intraprizi eh, tal-kumpaniji. Għandha tkun xi ħaġa li ssir proċess ta' konsultazzjoni mal-impjegati din l-epoka ta' governanza elettronika il-punt ta' kontatt eh, uniku eh, tkun tiffaċilita xogħol kif bħal manna fil-kontest ta' e-services. Grazzi ħafna Sinjura Tikaw, jgħat il-President, għaddu issa l-kellem li mez eh, Sinjura Fraċikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, ja veľmi oceňujem. Grazie ħafna, President. Jina verament napprezza dak li għalet il-Sinjura Regna il-trasferiment ta' sedi ta' kumpaniji jirrikjedi leġislazzjoni. Evidentement għanna bżon eh, il-libertà ta' għannis, ta' intrapriza, ma jek ikollok trasferiment, spostament ta' sedi ta' kumpaniji biss eh, li jkun biss parzjali huwa forma biss ħafna drabi li biex wieħed jevita l-liġi dwar taxxi u dwar impjegat Il-kumpanniji eh, li għandhom biss indirizzi ħaġa li għandna fl-Unjoni Ewropea wkoll aħna m'għandniex dit tip ta' ħaġa, għandna nitrattawhom kif il-forma eh, jixraqilhom. il leġizlazzjana madana kollha għandha tħares il-kumpaniji onesti jistaj jista' jkollhom raġunijiet leġittimi għax jixtiequ jitrasferixxu s-sede tagħhom. Eh, Mekkanizmu ta' kontroll li huwa utli eh, jista' jkun il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Il-pjegati għandhom ikunu fuq il-bords tal-kumpaniji. Grazzi. Grazie ħafna, signora Flaċikova Benova. Issa il-Kummissarju Giorgeva, grazzi ħafna President, onorevoli membri, jiena nixtieq nifraħ l-Sinjura Regner u l-Komitat ta' Affarijiet Ġuridiċi dwar ir-rapport dwar it-trasferiment ta' sedi ta' intraprizi transkonfinali il-rapport wasal fi żmien tajjeb għax fi frar il-Kommissjoni ħatibda eh, konsulta pubblika dwar il-ġejjiri tal-Liġi eh, ta' Kumpaniji Ewropea Dan il-proċess beda f'Mejju tal-sena li għaddit fej waslet dawk għamlu petizjonari eh, akademiċi u esperti anke minn din il-Kamra biex jitkellmu dwar kwistjonijiet li għandhom xasmu mal-liġi tal-kumpanija. Grupp ta' esperti stabilit mill-kumpanija offra rapport għal din il-konferenza. Minn dak iż-żmien l għawn il-Kommissjoni komplet rifletti fuq il proċess u d-deċidiet li id-daħħal eh, numru ikbar ta' ċittadini billi eh, tibda proċess ta' konsulta pubblika. Il-kwestjoni tal-mobilità transkonfinalità praprizi li inkludi u koll direttivi eh, dwar il-trasferiment ta' sede reġistrat ta' intraprizi hija parti minn dan il-proċess. Il-proċess ta' konsulta pubblika ħaj kollu mistoqsijiet dettaljati dwar il-bżonn u l-kondizzjonijiet dwar direttiva li forsi s-sista tinħoloq u dwar l-effetti li jista' jkollha u l-opinjoni li ġi offruta, li ġiet offruta fir-rapport illum eh, hija utli ħafna għal dan il-proċess. Allora darboħra, n ningrazzjaw l-rapporter. Mhuwiex l-ewwel darba li l-Parlament qed titlob lill-Kommissjoni biex toffri proposta għal direttiva dwar il-trasferiment tas-seri ta' intrapriżi forma transkonfina. Kommissjoni hija involuta f'dialogu dwar il-bżonn ta' direttiva bħal dan pal din għandha bżonn li tagħti valur miżju tal-intrapriżi u għassu intern u evidentement dan huwa mhux suġġett li eh, osfor mill-radar tal-Kommissjoni. Hemm żewġ kwistjonijiet involuti li għandhom bżonn nirriflettu tajjeb fuqhom. Jiena qed nagħmel referenza hekk dwar is-separazzjoni ta' eh, separazzjoni bej l-offiċċju reġistrat u e, l-parteċipazzjoni tal-impjegati min-naħa l-oħra. Il-negozjati fuq il-kumpanija e, e, privata Ewropea u rrit kemmu diffiċli u għed kompromessi bej stati membri. Il-Kommissjoni tħoss li rapport huwa ekwilibrat ħafna fuq dawn il kwestjoniet u aħna nirringrazzjaw l-rapporter għalihom. Onorevoli membri, President, il-Kommissjoni qed tistenna bil-ħerqa li tkompli dialogu tagħha ma' din il-Kamra fuq il-mobilità ġenerali u direttiva dwar it-trasferiment transkonfinali ta' sedi ta' intrapriżi. U nista' niżgurakom li l-Kummissarju Barnier jkun involut ħafna eh, u jkun informat dwar id-dibattitu fil-Kamra llum. Aħna il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tiffinalizza ir-riflessjoni tagħha fuq di kwestjoni matul din is-sena. Grazzi. Äh, Grazie ħafna, onorevoli Georgieva. Mela, dan il-punt malu u l-votazzjoni tijaw ħatkun f'nofsinhar. Issa, il-punt li jmissu għal rapport